dawk li nqatlu dawn is-soldati li taw ħajjithom biex iservu lil komunità u kol simpatija tagħna lil vitmi l-oħra. Da kien l-ewwel qtil ta' soldati ta' fil-Irlanda ta' fuq fi 12 sena u huwa attakk ukoll fuq l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Irlanda ta' fuq u fuq il-bażi tas soċjetà demokratika ta' dawn in-nies fil-sjara tijaj reċentement fil-Irlanda ta' fuq jiena rajt bajnejja il-sim li, il, anzi il-rizultati tal-proċess ta' paċi. Il-komunitajiet qed jaħdmu flimkien biex ikollhom ħajja aħjar għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni u biex il-passat ikun xi ħaġa li tintesa' Issa għedin naraw illi għet ikunem eh, dan il-sforz biex neħu din eh, il-proċess u ta' paċi fil-ħajja ta' kol-jum, iżda dawn mandomx l poċ u l-azzjonijiet tagħhom mhix eh, xi ħaġa li huma aċċettati mill-maġġoranza tal-ċittadini. Aħna nuru solidarjetà solidarjetà tagħna mal-poplu temmek u mal-forzi tas sikurta biex isibu minnu wettaq dawn ir-reati. Aħna għedna kemm il-darba hawnhekk illi aħna nikkondannaw it-terrorizmu l-vjolenza f'kolinkwa ċirkostanza dan il-qtil mhux se jeqret il-proċess ta' paċi li nbena bir-reqqa fl-Irlanda ta' fuq. Proċess ta' paċi illi l-Parlament Ewropew dejjem appoġġa kemm mill-aspett morali kif ukoll mill-aspett materjali. Il-poplu tal-Irlanda ta' fuq għażlu ġejjieni ta' rispett u għal ħarsin ta' dinjità ta' kull persuna. Aħna nappoġġawhom f'din l-għażla għal paċi, demokrazija u stat ta' dritt. Aħna nifqu magħhom fis-solidarjetà f'dan il-mument. Kollegi, nitlobkom tinaqdu eh, magħna fl-imkien biex aħna nonoraw il-memorja ta' dawk li inqatlu. Vielen Dank. James. Grazie. Mr. Nicholson. Uh, thank you very much. Grazzi, Sur President. is sib li ta' fuq, kif nasib kulħadd jaf, eh, ħadna xok kbir meta żewġ soldati nqatlu violentement, Sur President. Din hija xaġa tal-biża għall-Irlanda ta' fuq President. Jina kont nittama illi għat u jien li issa membru għal dan il-parlament għal 20 sena illi ma jkollix nerġa' uf f'dan il-parlament u noffri l-kondoljanzi tiegħi lil familji ta' dawk li tilfu ħajjithom fl landa ta' fuq. Jiena wkoll bdiqa ikolli nagħmel hekk illum. Dawn iż-żgħażagħ għamlu dak li għamlu ħafna. Kull ma għamlu ordna u pizza u tletzijat wara dawn kellhom jitilaw fuq aeroplano jmorru lejn l-Afganistan. Iżda ovvjament dan ma sejax. Aħna lek naħsbu fihom illum hekk kif inqatlu fl-aqwa tagħhom. Issa mhux il-waqt, Sur President, illi ngħidu xejn ħlief li ngħaddu l-kondoljanzi tagħna lill familji. Dan huwa waqt meta dawn il-familji għandhom bżonn dan l-appoġġ dawn li wet u dan, eh, dan lat President, mhux se joqogħdu jisimgħu il-kundanna tiegħi, iżda jina rrid ngħidlek sur President dawn qatt Mosse se jirnexxielhom, qatt mhu se jerbħu għaliex huwa proċess demokratiku li tkellem fl-Irlanda ta' fuq u dan il-proċess se jirbaħ. Sur President, dan ġab ħajja ġdida lill poplu tiegħi fl-Irlanda ta' fuq sabu ħajja aħjar għaddew minn huma għaddejin minn ħajja aħjar u nixtieq narom għaddejjin hekk. U għalhekk il-kondoljanzi lill familji konċernati, grazzi. Thank you, James Nicholson. Grazzi, Sir Nicholson. Għandi żewġ talbit oħra għal kelma minn membri mill-Irlanda ta' fuq u senatjom il-kelma il-kellim li jmiss. President, jina u koll nikkondanna bla til ta' zewġ soldati u u kol il-żewġ persuni l-oħra li ġew feruti nar sibt Dan il-grupp kien responsabli għal dan l-attak terrifikanti u dan kien l-ewwel attak fi żmien 12 sena. Dawk li u dawn l-atti terroristiċi jridu jidru dim il-ġustizzja u jridu jpattu għal dak li għamlu. Da ma jfissirx li għandhom appoġġ politiku mill-poplu tal-Irlanda il-proċess ta' paċi tal-1998 wetta qafas għal iżvilupp politiku fl-Irlanda ta' fuq. U għalek għanna struttura b'din il-ftajim ta' u dan biex ikonna id-demokrazija, stat ta' dritt, drittijiet umani u rikonċiljazzjoni rikonċiljazzjoni. Ma nistawx nipermettu l dawn individwi illi għamlu ħsara il-paċi li aħna inna ħafna naħdmu għalih. Grazzi, President. Very much, Lion Aylward. So und dann noch Jim Allister, please. Thank you, Mr. President, and thank you for your words of condolence. Grazie, Sir President, Grazie tal-kondoljanzi tijak fissa eh, familji Eh, ta' dawk li tilfu ħajjithom fl-Irlanda ta' fuq nhar is sibtu apprezzat ħafna fl-Irlanda ta' fuq li f'dan iż-żmien qed naħsbu f'dawn il-vittmi. Nixtieq ngħid li dawk li qatlu li żewġ soldati qed ifittxu avanti politiċi mm, permezz tal-violenza. Nixtieq ngħid li huma mhux ser jirnexxu, però sfortunatament fl-Irlanda ta' fuq jidher li l-vjolenza edha twassal għal xi ħaġa u illum għandna terroristi ta' l-IRA li huma ministri tal-gvern u il-ministru McGuinness kien fi żmien li qatel tal-inqas 12 persuna 12 soldat dan wassal għal ħafna iktar ieħor. McGuinness darba kien meqjus bħala <clears throat> terrorista. Issa rridu naraw x'ħad jiġri sur President meta titratta ma' dawn it-terroristi. Jiena ngħid li dawn it-terroristi li qed jerġgħu jispiċċaw fit-toroq tagħna um, ehm, irridu jiġu ikkastigati u nitalmu mill-izbali tal-passat. Membri? Ma nistawx kom, nismaw lil-kelima kollha mill-Irlanda. Naħseb li jiena tkellimt fisem il-Parlament. Naħseb li taqblu li dan kien l-aħjar kommemorazzjoni għal dawk li jinqatlu. Issa għandi dikjarazzjoni fuq eh, il-ġurnata internazzjonali tan-nisa l biraħ U minħabba din il-ġurnata internazzjonali tan-nisa, nixtieq nifraħ il-kollegi nisa kollha u nirringrazzjahom għal xogħol u sforzi li għamlu u għal dak kollu li għamlu sissa biex jilħu l-ugwaljanza bejn is-selsi fuq livell Ewropew u fuq livell